Nqajjem dal-punt hawnhekk, tispeċina tkun qajjem dal-punt imma bżonn li europa ta' t-kassa dawn l affarietu ukoll, grazzi sur President.